Taw fuq din il-mozzjoni għada għaddu għal punt li jmiss. Għanna il-diskorsi ta' minuta skont ir-regola 115. Għal minuta il sur Motti. Signor Presidente. Grazie ħafna. Sur President, onorevoli membri u kollegi, l om il-5 ta' Mejju l-Italja tfakkar id-ġurnata kontra l-pedofilija u l-pedopornografija. Dan huwa żmien ta' riflessjoni importanti skont il-liġi 41 tas sena li għaddiet fuq fenomenu li qed jiżdied fil-qawwa tiegħu. Għaliex il-pedofilu llum mhuwiex il-persuna anzjana li tisraq li tfajjel minn l-park imma qed jaħdmu fuq strutturi organizzati fuq livell internazzjonali, il-pedofilu juża l-aqwa teknoloġija llum bħall-internet għalhekk il-tfal tagħna madomx protetti bizzejiet laqqas f'darhom stess. Għal daqstant jiena nittama li l-Unjoni Ewropea wkoll tiddedika jum fuq riflessjoni hekk importanti u għal daqstant ukoll jiena wkoll ippreżentajt dikjerazzjoni bil-miktub sabiex inwaqfu sistema ta' twissija rapida fejn il-pulizija fis-Stati Membri tagħna jkunu jistgħu jaħdmu b'mod organizzat u jkun hemm ukoll skambju ta' informazzjoni u jina nittama li din l-inizjattiva tkawdi mill-appoċ tal-maġġoranza tal-kollegi, grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Motti għal-minuta s-Sur Mato Adrover. Grazzi ħafna. L-Europa suppost kella tkun leader għal 20 sena li ġejjin fil-qasam astrofiziku. Suppost dan it-teleskopju kellu kun fil-ċili, mux fil-żer eh, eh, tal-Kanari. Hemm biljun euro ta' investiment illi ġew dedikati għal dan il-proġett. Il-proġett daw affarijiet li ser imorru fl-Amerika Latina, mhux fl-Ewropa, fl Palma, kif suppost, kien hemm laqat ma li jessow u xi stati membri li kienu responsabbli mis-sedet ta' dan it-teleskopju. L-Ewropej mill-Gżejjer Kanari qed jistennew tweġiba. Dan is-super teleskopju issa ser imur iċ-Ċili. U kif għattilkom malħaqniex il-mira tagħna fallejna. Grazzi ħafna issa s-Sinjura. Sarbu. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena proponejt rezoluzzjoni biex eh, ċanur jitneħħa mill-użu fil-minjiri. Rridu nħarsu li ċittadini u l-ambjent minn katastrofi ambjentali li jista' jkun hemm. Jekk nuru b'eżempju lid-dinja kollha kif eh, għanna nħarsu l-ambjent għalfejn ma niprojbixux din is-sustanza tossika għaxar snin ilu f'Baja Mara kien hemm inċident li kiqisu t tini Ċernobil għax popolazzjonijiet u reġjuni sħaħ kienu milquta minn dal-katastrofi għal mijiet ta' kilometri fil-madwar. Illum aktar minn qatt qabel irrit najt li għanna neħu ċanur Eh, meta ikunem hemm eh, użu tal-minieri is-sur buzzo issa. Grazie ħafna, Sur President. Il-Greċja dejjem minn sitwazzjoni diffiċli ma' pajjiżi Ewropej oħra għandhom qudiemhom problemi serji li juru li l-kriżi ekonomika ma libniex xorta hemm ir-riskju li jkun hemm żbilanċi kbar. Xi pajjiżi kellhom tnaqqis fitħul budġetarju u għandhom xera li jżidu t-taxxi. L-istess qed jiġri fir-Rumanija, il-gvern qed jiddiskuti żiedat fil-vatt u taxxa fuq il-kumpaniji. U medda l-medja ta' żmien u fuq il-medda twila ta' żmien dawn huma miżuri ta' ħsara. żina l-Unjoni Ewropea ma żviluppax strateġija komuni fuq il-kriżi ekonomika. Għandna bżonn kooperazzjoni aħjar bejn il-pajjiżi li ħadu miżuri differenti. U jiena naħseb li dawn il-miżuri li ttieħdu biex tiżdied it-taxxa kull ma ħajamlu u li ikabru l-kriżi. Is-sur Bużoj issa. Da mux jiet hawnhekk. Il-Onorevoli Ferreira, minuta. Sur President, il-qada fi zona tal-euro hija ħażina l kapital finanzjarju issa qed jispekula kontra konti pubbliċi. L-istati membri taw flejes il dawn il-banek illi qed jispekulaw għandna politika ta' skambju monetarju meta mbagħad qed naraw illi għaw qed jaħdem għal liberalizzazzjoni tas-swieq li sibi qed jaħdem għal kapital il-kbir. Xi tfisser is-solidarjetà tfisser illi niftħu l-bibin biex ikompli għaddej is-serq mill-finanzi qed naraw terrorizmu soċjali imma n-nies u l-ħaddiema mhux ħajċedu jbaxxu rashom għal dan. Mhix ħaġa inevitabbli fil-Greċja fil-Portugal n-nies ser ikomplu jitqabdu aħna f'dal pajjiżi nfaħru x-xogħol ta' trade, union, ta trade unions li li għamlu f'dan il-qasam. Grazzi Sur Coleman. Grazzi ħafna Sur President. Sarċar li miżuri ta' austerità n imposti fuq il-Greċja biex tiġi mħarsa l-euro. Mux eh, tajjeb dan. ħajbatu l-Grigi li jaħdmu jibes minħabba l-izbalji tal-politiċi tagħhom aħna f'Settembru tal-1992 u koll eh, fil-Renju Unit eh, batejna minħabba affarijiet li kellhom xaqsmu mal- mekkaniżmu. Wieħed irrid jara kif eh, ikun ibes biex ikun ħanin ma dak li jkun. Aħna fir-Renju Unit ma batajniex għax ma tħallniex fl-IRM. Allura il grigi il ma nix nħallu għamibatu, l-om ħallu l-euro u jeħilsu mill-Superstat Ewropew. Grazzi ħafna l-minuta Sinjura Vertman. Għan nitkellem fuq is-sikurezza fl-avjazzjoni. Din hija tema illi għal ħafna ġimgħat interessatna. Qed naraw illi il-bnedmin mhux qed narawhom li huma aktar importanti mill-prodotti. Per esempio, l-irmiet, isħabba tal-irmiet li kienaw mill-vulkan kienet meqjusa bħala perikoluża. Ħafna merdux ninsew l incidenti fl-82 u fil-89 illi eh, saru minħabba l-sħaba tal-irmiet kien hemm biċċiet tal-ħġiġ li nstabu l-esperti ma ma waslux għal xi konklużjoni speċifika Il-ħajja tal-bnidem hija prezzjuża m'għandix titqija tar-riskju u allura għandna nħarsu lejn alternattivi għall-avjazzjoni wkoll. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Danċila. Grazzi, Sur President. Sabiex il-katina tal-provista tal-ikel fl-Europa, u sabiex ikun hemm trasparenza akbar għandna bżonn qafas legali maqut fuq il-livell tal-komunità. Allura hemm bżonn li relazzjonijiet kummerċjali bejn il-produtturi u d-distributuri jkunu aħjar. U hemm bżonn ukoll li jkun hemm prattika aħjar ta' ġlieda kontra il-kompetittività żlejali u hemm bżonn illi id-dewmin fil-ħlas jitnaqas regoli jridu jiġu interpretati bl-istess mod fl-istati membri fil-dawl ta' relazzjonijiet kummerċali li hemm bħalissa bejn il-produtturi u l-bejija bl-imnut. Naħseb hemm bżonn li ntejbu regoli tal-kompetittività x'għandu bżonn li jkollna bilanċ aħjar bejn is-CAP u l-politika kummerċjali. Fuq kollox din hija meħtieġa biex jiġu stabiliti l-prezzijiet u l-marġini ta' liħ fil-katina tal-provista tal-ikel. Grazzi ħafna. Is-Sur Kalinowski. Grazzi ħafna. Din il-Kamra ħafna drabi tkellimna fuq id diskriminazzjoni kontra l-minoranza Pollakka fil-Litwanja. Il-Pollakki fil-Litwanja mhumiex imħalja li jgħu bil-Pollak, l-iskejjel Pollakki qed eh, jiġu projbiti l-proprjetà tal-Pollakki mhix qed terġa' tingħata lil dawn in-nies għax huma Pollakki. Il-Kumitat Etiku tal-Litwanja kastiga l-Sur Tomaszewski il-mexxej tal-Polla Litwani għax azzardaw jistaqsu li sur Barroso hawnhekk kienet is-sitwazzjoni tal-minoritajiet Pollakki fil-Litwanja u l-iskandlu għadu għaddej. Ftit jiem ilu kien hemm sanzjonijiet ukoll kontra nies li qasmu informazzjoni f'żewġ lingwi fostom il-Pollak. Ovvjament dan l-iskandlu jrid jitwaqqaf għax aħna suppost qegħdin nibnu fuq id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Castex issa. Mhix qiegħda hawnhekk. Signora Savisar. Mill-lider, ma nix il-pjaċir li jkollna fosna l-Signora Savisar laqas. Allura, il-Sur Alvorakis. Angurakis. Aw, jina jgħat Sur President. Miljoni ta' ħaddima illum strajkjaw fit-toroq kontra l-miżuri illi il-kapitali qiegħda timponi fil-Greċja. Dan huwa r-riżultat tal-kapitaliżmu li wassal għal kriżi. Qed nitkellmu hawnhekk fuq nies illi rridu jistanew fuq il-plutokrazija griega Għalhekk qegħdin imwaħlin aħna unek fejn aħna. Aħna favur il-moviment tal-ħaddiema, favur dawk li jipproduċu l ġit Rridu naħdmu favur il-poplu. Aħna rridu s-seta tal-poplu dawn in-nies ħadd ma jista' jwaqafhom. La l-atti attira li jisaru l-umfateni u xejn aktar irridu l-ġlida tal-ħaddima u tal-klassi tal-ħaddima. Rridu li l-ġrida taħħom tintrebaħ. Is-Sinjura Paljalelli, minuta. Grazzi xi xurilu kont ngħid li minkejja il- artikli ta' oġġettività imbigwa li jirriferu għal stereotipi il il-Kunsill ma ma, ma, ma dak li qed jiġri fil-Greċja u l-Grigi kienu l-essi li jgħinu għall irkupru soċjali u ekonomiku. Issa wara dak li ġara fateni kien hemm tliet min li mitu fil-vjolenzi li nqallu li nqallu nfakkar f'dak li qar Rasmussen. illi irrid ikun hemm regoli mhux taħwida sħiħa x'inkella qed jikkundanna dak li jkun qed jiġri nittama li dak li ġara fil-Greċja ma jittiħiċ minn stati membri oħra u minn flok dan jikun il-bidu biex ikun hemm sforz unanimku biex tiġi formata solidarjetà Ewropea permezz ta' subija. Grazzi ħafna, Sur Guerrero. anos do 1 de maio como dia Ftit jemilu fakarna l-120 anniversarju tal-ħaddima li ġildu għadritijiet tagħhom għall-anċipazzjoni tal-ħaddima fejn eh, soċieta fejn ħaddima fl-aħħar ħilsa mill-sfruttar kunu jistgħu jilqu l-milja tal-umanità 120 sena ta' progress kbir. Kien hemm repressjoni eh, traġika illi ħallit ħafna vittmi. U n-nies fil-kisba tagħhom tal-libertà issa ħaħma żmien ħafna drabi eh, naraw li kunem hemm reperkussjonijiet meta kunem hemm eh, fil-kapitalizmu parrena fil-Portugal, fil-Greċja u pajjiżi oħrajn għal uridu nqisu dawn it-ġlidiet u mhux inkomplu nżidu l-isfruttar. Mżon bżonn inħarsu d-dinjità tal-ħaddiema ta' dawk kollu li kontra dak kollha li ehm, joħolqu il-kapitalizmu u naħdmu iżda favur dak li joħolqu l-ġit. Is-sur Kelly. Hemm urġenza. Michael Dwyer inqatel fil-Bolivja sena ilu dan kien Irlandiż. Ħafna osservatur qalu li ġie maqtul. Il-familja qatt m'għandhomx tweġiba għata għalfejn miet u l-rabat jew qegħdin hawnhekk l-uniku informazzjoni li natat kienet li kien hemm xi assassinazzjoni ta' xi tip. Però din hija ħaġa illi ma kellix taqsam ma' politika, dan ġej minn familja eh, tajba li m'għandux taqsam l politika L-evidenza hija kontradittorja. Allura nħedġeġ din il-kamra u l-rappresentanta Olja, Katrin Ashton, biex eh, tejn l-sforzi tal-Gvern Irlandiż biex ikun hemm eh, inkjesta eh, indipendenti. U nittama li dan isir fil-futur qrib. Signora Gonks. Gomez. Gomez. Tiene la palabra por un minuto el señor Vigenin. Sur Vigenin. Nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal problema nazzjonali. Il-Bulgarija qed tiġi gvernata minn gvern inkompetenti ma' populist li qed juża metodi ta' tletinijiet l-aktar politiċi popolari fostom insibu l-Ministru tal-Intern u l-Prim Ministru. Mijiet ta' ħadima ta' ċivili li jopponu l-gvern tkaċċew kien hemm arresti brutali ta' persuni u politiċi ħarġu akkużi assurdi kontrihom. Il-politiċi qed jordnaw lill-fera ġudizzjarja kien hemm pjanijiet biex jitwaqaf or titwaqaf orti speċjalizzata għal ta' snin il-Bulgarija ġiet mitluba biex tagħmel ħafna aktar sforzi biex tiġġieled il kriminalità l isforzi hemmhekk qegħdin imma ġlida kontra l-kriminalità qed issir ġlida kontra id-demokrazija. L-Parlament Ewropew huwa sensittiv kontra l-ksur tal-drittijiet demokratiċi għallura għandu juri l-istess sensittivita meta dan l-ksur jisir fu stati membri. Senjuri, il-qat u z-zeda fid-dejn publiku huma l-sfidi ewlenin għal ċittadini Ewropej. Staqt nġbet l-attenzjoni fuq situazzjoni illi titratta il-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali fosthom l-Ungarija. Il-korruzzjoni komplet id-dajje fis-sitwazzjoni żiedet id-dejn pubbliku wkoll il-gvern soċjalista tefal l-Ungerija f'sitwazzjoni gravi ħafna. kemm jekk nitkellmu fuq bini ta' toroq ġodda, kemm jekk nitkellmu dwar proġetti Ewropej. Kollox kien ikkaratterizzat minn korruzzjoni. Għal daqstant, din l-unika eh, ħaġa li qed naraw anke f'sitwazzjoni ta' kriżi nittamaw li jkollna xi ħaġa sabiex intemmu din il-korruzzjoni kollha. Grazzi ħafna. Sur Mirski għal minuta. Grazzi, Sur President. l-Ewropa qed tfakkar rebħa fis-16 ta' Marzu. Veterani tal-Waffen SS immarċaw u ċċelebraw il-fondazzjoni. Huma dawn namlu ħafna affarijiet, għatlu ħafna Litwani, 60 sena ilu juża bħala eroj. U danu s-silenzju u rejat kontra dawn il-ħafna nis illi inqatlu matul it-tieni gwerra u problema kera ħafna. Grazzi ħafna, is-sur minn klav minuta. Grazie ħafna Sur President. Taħt eh, pressjoni li ġodda jistaw joħorġu jinħolqu mekanizmi ġodda biex ikun hemm żvilupp u niżviluppaw u nevitaw l-iżbalji li waslu għal kriżi. Nixtieq nisħaq fuq żewġ ideat li jistgħu waslu għal istrumenti tajba jekk aħna rridu li l-Unjoni Ewropea tiqpa tur globali relevanti il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Aġenziji tar-Rating Ewropej anzi Aġenzija ta' Rating Ewropea għandha tinħoloq. Irridu nħarsu lejn l-interess fit-tul tagħna. L-ekonomija soċjali tas-suq tal-Unjoni Ewropea u l-Munita Komuni huma fil-qalba tal- tas-sistema dinjija jekk ikun hemm IMF u ikun hemm din l-Aġenzija tar-Rating Ewropea Ikunu jistgħu jissaħħu l-pożizzjoni tagħna. Għandna bżonn niddiskutuhom u naħseb eh, tweġiba pożittiva tkun l-aktar tweġiba li għal dal qed nipproponi. Għal minuta Anzi l-ewwel net grazzi Sur Winkler. Is-Sur Kriton issa. Sinjura Kriton dalla l-aħħar aħna qed naraw illi il-movimenti eurofobiċi u tal-lemin qed eh, jagħmlu ċertu eh, eh, affarijiet għandhom ċertu appoċ li qed jiżdied. Daw la jħobbu l-Ewropa l-Alġirin u laqas il-minoritajiet mhux ħajnuna jkollna Ewropa aktar maquda jiena protestajt kontra l-messaġġi ostili li ħarġu kontra l-ċittadini Ewropej. Televizjoni Franċiża li tippermetti ruħa li tinsulta regolarment li ċittadini rumeni u fir-reġjun ta' Barcellona hemm moviment politiku li għamdu bħala slogan ma ridux ir-Rumeni f'pajjiżna. Jiena nitlob lill awtoritajiet kompetenti sabiex jagħmlu sforzi ħalli ġildu dan il-fenomenu perikolus. Is-sur Arsenis. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συλληπιθώ τις οικογένειες των θυμάτων. Nesprimi l-kondonjanzi tiegħi lill-persuni li tilfu ħajjithom illum fateni. Il-problema però prinċipali li na pan li sejja tibdil fil-klima l-35 rappresentant ta' pajjiżi differenti li l-taqaw f'Kotrambo għallunna illi għanna nipreparaw ruħna għal summit tal-Messiko sabiex ikonna metodu kollanti għatna is tal-missjonijiet. Għandhom raġun, ma nix nkomplu nipposponu l-Unjoni Ewropea għandu uffiċjalment eh, torbot bil-liġi l-Stati membri sabiex jaqnaqsu l-emissjonijiet sal-2020. Għanna niblu dinamika tal-konsultazzjoni illi jinsabu eh, f' fisqa u għanna nix nkomplu nipposponu tajt ġizunijiet. Fil-Parlament nistgħu nagħmlu aktar. 30% fl-2020 ġa kienet xi ħaġa deċiża. Irridu naqsu wkoll il-konsum tagħna b'50% l-kol fuq illi għajm skadenzi fissi għat naqis tal-emissjoni tagħna u għandna l-obbligo li l għanna tagħna nilħu grazzi. Grazzi, Onorevole Arsenis. L'Onorevole onorevole Kostin. Das Europäische Parlament hat der Kommission für das Jahr 2008 heute... Grazie ħafna, Parlament. Ta' kwittanza l-Komissjoni l-2008, punt pozittiv. U l-regolaritajiet kienu fil-fat baxxa ħafna, l-iktar sena baxxa l-regolaritajiet naqsu bin-nofs, però għad hemm problemi bil-fondi ta' koezjoni hemm bżonn aktar sforzi f'dan il-qasam. Agrikoltura u rizorsi naturali huma oqsma importanti li rgalet kienu taħt 2% hawnhekk, xaġġa tajba ħafna. Dan il-kuntest forsi nistgħu wkoll nisħaq fuq il-kwistjonijiet il-li tqajmu tal-għandek xasam kwittanza għal-preadizjoni tat-Turkija hemm noqqas ta' kriterji u benchmarks hawnhekk mingħajr dawn il-benchmarks flus lil pajjiżi terzi jispiċċaw sitwazzjoni mingħajr kontroll u ġara darba jkollna l-kontroll jistgħu jkollhom effett. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Morvoj. Grazie ħafna, Sur President. Iħdax l-artiklu tal-Karta dwar id-drittijiet tal-bniedem tagħti dritt preċiż ħafna illi mhuwiex żgurat fl-Ungerija fil-fatt. it tribunal Militari Ungeriż ikkundanna Eh, persuna minn trade union għal attività li minn kwallinkwa perspettiva li tara ġiet imwet biss sabiex jiġu difiżi drittijiet tal-ħaddiema. Din ħaġa li maġrat f'pajjiż ta' tired dinja imma f'pajjiż ta' membru tal-Unjoni Ewropea. Aħna nkomplu nitkellmu dwar il-fatt illi bidħul fis-seħħ tat Trattat ta' Lisbona L-impenn tal-Unjoni Ewropea favur id-drittijiet tal-bniedem issaħħet. Fil-kas tal-udizziva nġti li dan il-kas jiġi konsidrat pal eżempju ejja segu dal-kas sal-axħar u naraw dil-mara kuraġġuża kif tista' tikseb ġustizzja u terġa' tirbaħlura d-dinjeta tagħha. Grazzi. La signora Steinruck. il kelem għan jimis me terġa edawn. Is-sur Girek għal dastant. Polsce kwitnie zakamuflowany handel ludźmi. Dzieje się... Grazie ħafna, sur President. fil polonia għanna d-dej trafikar ta' bnedmin. fil polonia għanna drittijiet sorprendenti fisseħ għandhom xjaqsmu maċċiri ta' proprjetà, inklużi bin-nies li jgħixu fihom persuni, qed nitkellmu dwarhom ma' persuni morda, persuni anzjani li ma kellhomx opportunità jixtru l-appartamenti tagħhom il-kera tkompli u sa' kem personi tkeċċew. Id-drittijiet fundamentali mux qed jiġu rispettati u għandna bżonn strumenti legali iktar b'saħħithom. Fil-Polonja dan it-tip ta' skandli m'għandhomx irrepetu ruhom il-persuni li jiexu f'dan id-djar għandhom jiġu protetti b'mod aħjar u għandna bżonn appoġġ mill-istat għal vittmi ta' dawn il-proċeduri. Grazie ħafna sur Gerek l-aħħar kellim f'dan ir-round u għassur Stojanov. Grazzi ħafna. Qed nitkellem sabiex nikondanna inġustizzja. Ejja ma nilludux ruħna lil Gregi mhumiex ħatja tal-ġala fil-Greċja. Il-kriżi finanzjarja hemmhekk seħħet minħabba l-14, 15 u 16 il-salarju fis sena fej il-pensjonijiet, il-benefiċċji li rajna mek mumiex marufa mal-bqija tal-Europa għal snin il-Greċja gidbet qoddim li sibi u issa minħabba dawn il-gideb il-mexxej Ewropej issa ivvutaw 110 biljun eh, euro f'kompens. Fl-istess ħin pajjiżi pal-Bulgarija u l-Estonja u l-Estonja ġew ikkastigati u dħul fi żona euro tagħna issa x'aktar tiġi posposta. Dawn huma standards doppji u xek. Din hija xaġa mhux denja tal-Unjoni Ewropea. Għanna nikkastigaw dawk illi għandhom tort u l-Greċja għandha titkeċċa miżon euro. Grazzi ħafna. Għannissa il-mustaqsija rali l-Kommissjoni fuq. Il-eżenzjoni eh,